Jak Państwo wiecie, pierwszym punktem dzisiejszego posiedzenia. Nibdew sessjoni kif intkom kol, kol tafu. L-ewwel punt fuq l-agenda hija il-votazzjoni fuq it-talba ta' applikazzjoni ta' proċedura d'urġenza fuq il- Regolament tal-Kunsil 1234 tal-2007 fuq l-Organizzazzjoni Komuni ta' Swieq tal- eh, ta' xi prodotti tal-bidja. Nerġa' najt proposta ta' bidla fir-regolament 1234. Isur De Castro. L-ewwel nibdew bl-opinjoni tal-Kumitat tal-sajt u tal-iżviluppa tal-bedja. Sur De Castro. Sur President. Komissarju, kollegi. Aħna edinaw nerġaw biex niddiskutu l-kwistjoni tal-krizi fil-settur tal-ħalib. Situazzjoni negativa ħafna u tħassibna kif mm, anki il-bdewa Ewropew, Ewropej imħasbin u għandhom biza għal-futur. Dan il-Parlament diġa esprima ruħu fuq din il-problema billi approva riżoluzzjoni bil-proposti tagħna kif ukoll biex eh, adotta l-proposta tal-Kummissjoni biex iżid il-periodu eh, tal-ħalib mm, fil-trap u għal butiru anki għal ħazna tal-ġobon. Aħna rajna illi proposti l-Komissjoni ma kienux bizzejiet, issa irridu niddeċidu jekk senatu proċedura ta' urġenza għas settur tal-ħalipu tal-, eh, u tal-ġobon fuq eh, CMO unika illi aħna nintroduċu meżuri ta' urġenza minn ma naddu fil- mill-proċeduri normali. Il-bira flasġija kienem laqa tal komitat u kienem prezenti il komissarju Marian Fischer-Böll. Nishtiqni ringrazzja anki eh, fisem il komitat e eh, Sinjura Kummissarju li ġiet fil